il-Brexit fuq iż-żewġ naħat imma b'mod partikolari li ċittadini u l negozji iż-żar. Drittijiet ta' dawn jibqgħu l-ikbar eh, ħaġa l-iktar ħaġa importanti għal din il-Kamra. E, Jiġifieri kellna storja ta' 45 sena hawnhekk fl-Ewropa. Rridu naraw kif ir-Renju Unit jista' jitlaq bl-inqas eh, mod illi jikkawża eh, disturbanza. Hekk irridu nibdew eh, ir-relazzjonijiet tagħna futuri bejn l-Unjoni u r-Renju Unit. La darba ikollna Brexit kif suppost, jkollna negozjati aħjar u relazzjoni aħjar fil-futur. Il-backstop hija għodda illi fil-fatt dejjem għandna nużawha bħala l-aħħar ħaġa. Però r renju Unit sissa ma tawx arranġamenti alternattivi u allura l-backstop forsi ma tkunx tista' tilħaq dak li tixtieq. Aħna qed nistennew li din issir għatem lok għal ftehim u aħna nemnu li soluzzjoni ta' no deal tkun responsabilta sħiħa tal-gvern Ingliż. Aħna nafu illi anki jekk tkun preparat blaħjar mod dan għandu jkun il-punt prinċipali għal dan il-ħruġ tar-Renju Unit. Irrid ngħid li minkejja kollox li intqal minnaħa tal-Prim Ministru jiena xorta nispera li jkollna konverġenza u livell indaqs għal kulħadd. Skużani tal-li fit-tul. Issa tartwis biex toqgħod tgħidli li jiddispjaċik li eh, ħadd ħin fil-verità Eh, kulħadd qed idum aktar u sissa għandna 14 persuna li jixtiequ jitkellmu taħt il-proċedura ta' catch DI u allura nixtieq ngħidilkom biex iżommu mal-ħin u iżommu l-ordni fil-kamra. Issa, jiena naf il kellim li jmiss Sur Silva Pereira se jżomm il-ħin. Grazzi, Sinjura President, aħna qegħdin hawnhekk biex niddiskutu il-Brexit b'mod demokratiku, b'mod ħieles u b'mod miftuħ kif kull parlament għandu jkollu l-opportunità jagħmel f'mument kruċjali. Fil-fatt dan il-Parlament Ewropew huwa l-uniku parlament operazzjonali illi jirrappreżenta lill-ċittadini Brittaniċi illum. Is-soċjalisti flimkien ma' gruppi eh, kbar oħra juru kemm aħna uniti fil-pożizzjoni tagħna dwar dan il-proċess li ħadd ma jixti il-Renju Unit jitlaq mill-Unjoni Ewropea. Aħna nirrispettaw il-rieda taċ ċittadini Brittaniċi, però jekk għandha ssir Brexit din għandha ssir b'mod ordnat no deal hija l-iktar ħaġa eh, ħażina li wieħed jista' jagħmel. Aħna smajna l sur Boris Johnson jgħid li hu jixtieq jilħaq ftehim mal-Unjoni Ewropea mingħajr il-backstop Irlandiża. Jekk le Eh, Renju Unit se jitlaq sal-aħħar tax-xahar anki mingħajr dili. Imma kieku Johnson kien verament serju biex jilħaq ftehim fil-ġranet li ġejjin, sissa kieku għamel ħaġa faċli ħafna jiġifieri li jagħmel proposta bil-miktub fuq uh, alternattiva operattiva legali Eh, li jista' jkun hemm jekk mhux se jagħmel hekk vera mhux serju dwar li jevita in-no u allura se nagħmilha ċara kristall jekk l-Unjoni Ewropea toħroġ mill-Unjoni mingħajr deal din tkun responsabilità sħiħa tal-Gvern Ingliż President, kemm il-House of Commons kif ukoll il-House of Lords approvaw għad il jorbot il-gvern li jkollu estensjoni ta' artiklu 50 jekk ftehim ma jintlaħax. Qatt ma kien hemm mandat għal no deal li jingħata miċ-ċittadini Brittaniċi. U għalhekk aħna nilqaw il-fatt li din ir-riżoluzzjoni tagħmilha ċara illi l il parlament Ewropew jappoġġa estensjoni ta' artiklu 50 biex jevita illi ma jkunx hemm no deal. Il-mod ta' kif naraw aħna, estensjoni ta' artiklu 50 hija importanti wkoll għar-Renju Unit sabiex dan isib soluzzjoni politika u meta jasal il-ħin jagħti l-kontroll lura liċ ċittadini biex huma jkollhom l-aħħar kelma fuq il-Brexit. Grazzi. Grazzi issa is-Sinjura Gibson. Illum aħna qegħdin fil-periklu, periklu kbir, periklu għal renju Unit kif ukoll għall-Unjoni Ewropea minħabba Brexit. Aħna anzjużi nimxu fuq dan minħabba is-sitwazzjoni kif inhi hija teddita għad-demokrazija l-istabilta, l-istat ta' dritt u għas-sovranità ta' parlamenti kullimkien u għad-drittijiet ta' ċittadini. Jiena nħeġġeġ il dan il-parlament sabiex jappoġġa din il-mozzjoni biex eh, nirbħu din lajja li għanna fuq il-Brexit biex ikun hemm estensjoni ta' artiklu 50 biex il-Parlament tar Renju Unit kollu il-ħin jeleb lil dawk illi kienu dittaturi fuq din il-kwistjoni. Brexit ta' no deal hija diżastru għal kulħadd. Tajjeb illi nieħdu l-ħin li hemm bżonn biex aħna niġġieldu illi ma jkunx hemm Brexit b'no deal. Għal żewġ minuti issa is-Sur Smith. President, grazzi kollegi, bonġu. Il-Brexit kienet frustrazzjoni mill-bidunet. Ja xi ħaġa ta' dwejja mill-perspettiva skoċċiża kienet inġustizzja kbira wkoll. Aħna ivvutajna biex nibqgħu fl-Unjoni Ewropea. L-Irlanda ta' fuq ukoll il-proċess ta' paċi hemmhekk huwa sagru, rridu nipproteġuh huwa Westminster li huwa mkisser u mhux xiera għad-dinja tal-lum, skonness mid-dinja li ngħixu fiha, jiena mhux qed ngħidulkom issolvu l-problemi domestiċi tagħna, tridu tindirizzaw l-interlokaturi hawnhekk jiena hawnhekk qed nipprova nevita żball kbir għall-Iskozja, Renju Unit u għall-Unjoni Ewropea. Jiena kuljum nisma illi rridu illi Brexit issir, Brexit tgħaddi nisma u koll argumenti li dan il-nuqqas ta' sens eh, dejja iċ-ċittadini anka li li dejja fil-verità pero rridu naraw il dannu ta' Brexit ma jkunx kbir. Memx Brexit tajba kollegi. Memx eh, tweġiba sostenibli għal Brexit. l vojta tal-Partit Konservativ mandomx pjan għal relazzjoni futura u sostenibli jekk issir Brexit bdil jew le huma se jużaw dan bħala pretext biex eh, ikomplu e, eh, kisru lura id-dar. Is-social dumping, dumping ambjentali se jibqgħu hemm. M'hemmx Brexit tajba ma teżistix memx riżultat tajjeb. Għal dan, jiena ma nistax napoġġa riżoluzzjoni tal-lum, ma naħsibx li dan il-ftejim taħruġ e, eh, se jirnexxi minħabba l-interlokaturi. L-Iskozja għandha bżonn aktar ħin biex tirrevedi Brexit. Jekk jogħġobkom tuna dan il-ħin. Grazzi. Are you finished?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 Grazzi President. Renju Unit qiegħed f'kajos qed naraw twissijiet fil-medja Ingliża u qed naraw ukoll in-nies waqgħu għaċċajt is-sitwazzjoni. L-istess ġara qabel ir-referendum però hemm konsegwenzi serji. Eh, Renju Unit huwa uh, it-tielet l-akbar suq ta' esportazzjoni għal Ġermanja u wieħed mill-aktar profittabbli wkoll għal ħafna mill-Unjoni Ewropea huwa fit-tieni post u mingħajr Brexit kif suppost jistgħu jintilfu ħafna impjiegi Ġermaniżi speċjalment fl-industrija tal-karozzi. Naraw ukoll eh, għaxar sa 12 biljun euro li se jintilfu mill-kontribuzzjonijiet tar-Renju Unit u din dawn il-flus se jaffetwaw eh, il-pajis tal-Ġermanja wkoll. Ir-Renju Unit eh, negozja brida tajba meta qablet mad-domanda u l-iskeda tal-Unjoni u dwar id-drittijiet taċ ċittadini u d-divorce bill. L-Unjoni Ewropea irrispondiet billi daħlet fija il-backstop irlandiża. Imma min verament jemmen illi kontrolli ta' dwana eh, sporadiċi u elettroniċi eh, se jwassal għal terrur fl-Irlanda. Laqqas Michel Barnier li qed jipprova juża il-backstop biex iħalli l-Renju eh, Unit uh, fl-Unjoni ta' Dwana b'mod permanenti. Jew inkella qed jipprova joħloq referendum ieħor kontra l-istabiliment eh, finanzjarju kollu Iċ-ċittadini tar-Renju Unit ridu jitilqu maġġoranza ta' 52% kontra 48%. Il-maġġoranza eżatta il-libija il- President approva l-Kummissarju eh, von der Leyen bħala fit-mexxija tal kommissjoni L-ikbar numru ta' Brittaniċi ivvotaw dakinhar tar-referendum qatt ma votaw daqshekk nies qabel. Michel Barnier huwa negozjatur makak. Però qed jipprova jirriduċi l-Renju Unit flanda dan qed joħloq riskju ta' ħafna telf ta' impjiegi. Kull tip ta' riżultat huwa inaċċettabbli minn dak li qed jissuġġerixxi u grazzi. Issa għal minuta is-sur Lundgren av ett ställningskrig mellan Storbritannien och EU. Grazzi ħafna President. Mela hemm kontrapożizzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u r renju Unit ovvjament it-tnejn jipprovaw joħolġu proposti konkreti 50 sena ilu situazzjoni kienet kompletament differenti. Ir-Renju Unit ma parteċipax ma parteċipax fl-EC e u forsi s-sitwazzjoni tixbaħ dik tal-lum u l-istess jott ukoll mela fi 57 kien hemm l-Unjoni Doganali kienu deċidew illi kienet tkun bħala straight jacket iġifli fl-spirtu eh, ta' skambju ħieles tar renju Unit. U mbagħad kien hemm din l-assoċjazzjoni l-oħra mwafqa lefta fejn kien hemm ukoll is-sħobija ta' l-Iżvezja fejn l-ambjent f'din l-assoċjazzjoni kienet iktar flessibbli. Illum minflok qed insibu ruħna f'sitwazzjoni fejn pajjiż jixtieq eh, jitlaq l-Unjoni Ewropea hemm bżonn nirrispettaw l-għażla. Il-passaporti Irlandiż tajt li huwa id-dritt Eh, ta' tweli ta' kull persuna mwilda fuq il-gżira eh, tal-Irlanda li jkun parti minn nazzjoni Irlandiż. Kif tajt din ir-riżoluzzjoni, aħna l-Irlandiżi fl-Irlanda ta' fuq intitolati għaċ-ċittadinanza Ewropea fejn noqogħdu. Fil-waqt li l-backstop hija xi ħaġa essenzjali biex tevita kontrolli stretti fuq il-frontiera, u tipproteġi eh, l-ekonomija eh, irlandiża l-kooperazzjoni mit-tramuntana sa nofsinhar din toħroġna mill-Unjoni kontra ridatana. Aħna votajna biex nibqgħu importanti li dan il-Parlament jirrikonoxxi kif hemm fir-riżoluzzjoni il-leġittimità ta' kull għażla tiżi eżerċitata mill-maġġoranza tan-nies fit-tramuntana ta' l-Irlanda għad-dritt li aħna niblu l istatus tagħna, id-dritt tagħna għad-determinazzjoni kif rikonoxxut fil-Good Friament Agreement u fil-liġi Irlandiża u Brittanika. Il-Kunsill qal illi fil-każ ta' riunifikazzjoni tal-Irlanda, it-23 county tal-Irlanda se jibqgħu fl-Unjoni Ewropea. Il-President Macron qal illi s-soluzzjoni ta' Brexit hija ir-riunifikazzjoni Lord Ashcrofts Uh, eh, il-pol ta' Lord Ashcroft u koll għal li għandu jkun hemm unifikazzjoni tal-Irlanda. Hemm bżonn eh, triq demokratika lura fl-Unjoni Ewropea permezz tal-unifikazzjoni għall-Irlandiżi. Issa Sur One thing is clear. Grazzi ħafna ħaġa ċara mill-ton illi smajna mill Juncker u Barnier din viċin ħafna ftehim fuq il-backstop fis-summit ta' 17 ta' Ottubru u ovvjament iż-żewġ naħat se jippreżentawha bħala xi rebħa tan-negozjati imma aħjar niftakru li dan it-trattat anke mingħajr il-backstop huwa ftehim ħażin ħafna għar-Renju Unit. Inkunu qegħdin mqabbdin f'regoli tal-Unjoni Ewropea u dejjem ikunu taħt l-awspiċi tal-kappa tal-Qorti Ewropea u billi ċedejna kollox fil-ftehim tal-ħruġ kull relazzjoni futura tkun tependi fuq eh, eh, il-fidi tajba u aħna qegħdin eh, fidejkom ovvjament ehm, għal-ħnina tagħkom. u dawn li rajna fl-Ewropa din il-ġimgħa rajna illi m'hemmx din ir-rida tajba. Ovvjament qed nagħmel referenza għall eh, prim Ministru ċkejken tal-Lussemburgu illi rrid bilfors eh, jumilja Prim Ministru tar-Renju Unit u mbagħad eh, President Macron ovvjament laqgħu isu xi eroj il fl-Elize. U jekk aħna nibqgħu qabdin Eh, kien dan lan ta' barniem il-bidunet biex u intekkat dal-ħodu biex nibqaw ġewwa din il-Unjoni Doganali u rajna mill-kellima tal-lum il-biża hija illi meta aħna noħorġu minn dawn ir-ruoli kollha mis-swieq kollha nsiru iktar kompetittivi u insiru ferm iktar mimli nġid barra mill-Unjoni Ewropea milli meta konna fil-Unjoni Ewropea. Sur Verhofstadt aħna ma rridux nkunu parti mill-empir Ewropew tiegħek kif issa wara referendum għandna bżonn ta' Brexit nadif ċar u mbagħad ikollna diskussjoni bejn l-adulti fuq il-kummerċ u kif nistgħu immexxu il quddiem Grazzi. Mr. Gonzalez Pons, one and a half minutes. When I was a young student and started to get involved. Meta kont eh, student jiena rajt kont nħares lejn ir-Renju Unit għax din kienet l-qoċċata ta' demokrazija imma iksa le hija biss del ta' dak li kienet għax il-nies tad dinja tal-politika bħal Farraġ għax issa r-Renju Unit qed tgħix eh, l-ar żmien mill-gwerra il-Parlament ġie sospiż dan il-Parlament fl-aħħar mument tan-negozjati huwa miftuħ imma dak Britanniku huwa magħluq u għalhekk ir-raġuni għaliex għandna bżonn nitkellmu bl-Ingliż għax aħna qed nirrappreżentaw mhux biss il-poplu Ewropew imma wkoll lil nies ċittadini eh, Britanniċi din hija wkoll id-dar tad demokrazija Britannika. Issa kien hemm dawn politiċi nazzjonalisti illi eh, ma rridux xaraw li lin mill-frontier mentali tagħhom aħna qegħdin ninnegozjaw b'mod iktar ġust u dejjem kellna rida tajba qatt ma kdibna Michel eh, Barnier, eh, Juncker, negozjaturi tajbin ma ċentlom wkoll fl-istess waqt u ma nafx hekk il-Prim Ministru attwali jista' jgħid l-istess aħna ma nkunux kontra li kieku jkun hemm mitlub estensjoni imma nixtiequ nkunu nafu meta u għaliex għax m'għandniex iktar ħin nitilfu u għalhekk inħeġġeġ lill-Prim Ministru biex jirrispetta l-Parlament Britanniku u nħeġġu wkoll illi jirrispetta d demokrazija fl-Ewropa għax il-Brexit mhux biss diżastru imma temnu itwaqfu il-President għax mar oltre fil-ħin allokat lilu issa is-sur Kobet għal żewġ minuti aħna għandna sitwazzjoni kaotika fir-Renju Unit għalissa imma l-kollegi ma jridux jaħsbu illi dan il-Prim Ministru jew dak jirrappreżenta n nazzjoni tar-Renju Unit. Le, mhux il-każ u anki jekk is-sur Johnson jaħseb illi qed tifittex ftehim ma ressaqx proposti reali u l-ideat li x-mdaqqiet joħroġ bihom għal soluzzjonijiet mhumiex se jkunu aċċettabbli la hawnhekk u naqqas għall-Parlament Brittaniku fil-fatt u eh, sejjer dritt dritt eh, lejn eh, ħruġ mingħajr ftehim imma kien hemm leġislazzjoni biex ma jkunx hemm riżultat bħal dan biex il-Parlament talbu biex ikun hemm estensjoni pjuttost milli ma jkunx hemm ftehim u l-maġġoranza fil-Parlament Brittaniku wkoll issa u tiftakri li hu qiegħed bħala gvern ta' minoranza għax hu spella l-ministri u eh, Telefon, u għalhekk kull partit tal-oppożizzjoni il-Lib Dems tal-Labor il-Nazzjonalisti Skoċċiżi kollha kemm huma jridu referendum ġdid u huma jagħmlu kampanja biex jibqgħu għax ma jridux li ma jkunx hemm ftit, il-kollega għandhom bżonn jiftakru dan il-punt u frustrati kemm eh, tistgħu tkunu mħabba l gvern tar-Renju Unit u l-Prim Ministru tagħhom imma ta' kunu għafu illi l-opinjoni pubblika qed tinbidel fir-Renju Unit referendum ġdid ġustifikat referendum ġdid ġustifikat għax il-Brexit ma jiġbaħ xejn dak illi qalu dak il-grupp temmek matul il-kampanja tar referendum kienu qalu faċli, diffiċli qalu li se jfadlu ħafna uh, fondi għall-NHS, anzi eh, ħlasna fortuna, qalu li se jġeneraw ħafna xogħol l-oppostu minnu u għalhekk il-votanti li qalu Eh, iva l-Brexit jistgħu jgħidu jiena ma votaj għalhekk tajjeb għandhom id-dritt illi l poplu Britanniku jkollu l-opportunità jieġa jivvota tuna dik l-estensjoni jekk joġobkom. għanna bżon din l-estensjoni twaqqaf il-kellim il-President. For one minute, Ms. Long. Madam President, I was elected. Sin Signora Long, jiena rappresenta l-Irlanda ta' fuq il-maġġoranza e, votaw biex jibqa'. Issa, sħobija tal-Unjoni Ewropea tot ħafna għalina ċittadinanza Ewropea identità maqsuma l-għaqda tal-poplu, nazzjonisti, unjonisti u oħrajn li forsi laqqas mumma f'dan il-gruppi u l-ftehim ta' Good Friday kien fuq dipendenza fuq il-kooperazzjoni bżonn inħarsuh dan il-ftehim jekk il-gvern il gvern mill appoġġat mill-UDP ma rridx jismana UDP ma tkellimx fil fuq il-maġġoranza fit-98 meta kienu apposti mal-ftehim ta' Good Friday laqqas ma kellu l-maġġoranza fuq il-Brexit jew fuq il-backstop ma jistax ikun hemm Brexit tajjeb imma nas ma żgur se jkun diżastruż għall landa ta' fuq u hemm dawk li jgħidu bla ftehim mhux problema, imma simgħu dawk illi jaħdmu fil-fuq il-frontiera fl-aħħar oħra tal-frontiera, smawhom ftit qed nippruvaw illi ma jkunx hemm eh, aħna nixtiequ jkun hemm ftehim, imma eh, hemm bżonn li ntuhom iż-żmien biex ikun hemm ftehim tajjeb napprezzaw il-paċenzja tagħkom. Il-Brexit se jolqot il-futur tagħna mhux tal-li nagħmluh biss ma bżonn nagħmluh sew. Grazzi. Could I just ask, um, particularly... Jimportani tlob daqxejn, specialment il-din il-naħa tal-kamra, jekk għandkom, jekk qed tagħmlu xi parlata bejnietkom, tollux leħinkom wis għaliex it-telfu lil ħaddieħor. Ħanisimgħu issa bis-Sinjor Scott Cato. Grazzi ħafna, President. Il-Brexit mill-bidu kien dwar il-kontroll, imma minn flok eh, nieħdu l-kontroll lura mill-Ewropa, il-gvern ta' Johnson tilef il-kontroll. il kontroll Rajna il-sospensjoni tal-Parlament illi kienet abbuż tal-poter min-naħa tal-Gvern tar-Renju Unit. U bekk eh, Ittieħed il-leħen mill-poplu tar-Renju Unit. Issa nafu xi li nieħdu lura kontroll ifisser li liħdu l-kontrollura minant il-rappresentanti tal-parlament, minant il-ħaddima tal-gvern, minant dawk li qed jipproteġu l-istat ta' dritt. Il-Brexit ma proteġix l-ċittadini imma l-oligarki sinjuri li jridu javitaw ħalsu it-taxxa u l-kumpaniji multinazzjonali kbar li jridu jagħmlu profitt akkost tal-ambjent. Il-President interrompi u titleb l kallima titkellem iżjed bil-mod. Il-drittijiet eh, Eh, ambjentali u tal-dinja tax-xogħol huma importanti ħafna ma nistgħux nippermettu illi r-Renju Unit tispiċċa bħala rifuġġju fiskali jew inkella terġa' ssir l-iżjed pajjiż eh, maħmuġ tal-Unjoni Ewropea. Hemm 5 miljun il-ċittadini li tilfu l-kontroll fuq ħajjithom u saru sempliċiment għodot fidejn il dawk li qed jinnegozjaw il-ftehim jiddispeċina ħafna li fir-reżoluzzjoni tagħna ma eh, insemmux li ċittad il-drittijiet ehm, ta' ċittadini jridu jitħarsu fuq kollox. Kemm il-razzi tagħna u anke ċertu membri parlamentari fir-Renju Unit qed jieħdu azzjoni biex jipproteġu d-demokrazija tagħna. Però l-messaġġ tagħna Minn hawnhekk irid ikun illi l-Kunsill Ewropew u l-Kummissjoni jagħtu l-estensjoni li hemm bżonn biex il-qawwi demokratiċi fir-Renju Unit jerġgħu eh, jieħdu daqsxejn ir-ruħ u jkollhom ċans jagħmlu differenza. Aħna niddependu fuq il-ħbib tagħna fil-Parlament u fil-Kunsill biex tatuna żmien li għandna bżonn biex aħna nerġgħu nieħdu lura l-kontroll mingħand is-sinjuri u mingħand il-kumpaniji kbar. Issa bekk jirnexxinna niggarantixxu drittijiet ta' dawk li jixtiequ jibqgħu fil-qalba tal-Unjoni Ewropea. Two minutes, Mr. Madison. Is-Sur Madison. Grazzi ħafna. Fit-23 ta' Ġunju 2016 eh, sar il-referendum dwar il-ħruġ tar-Renju Unit. Dik kienet ġurnata storika meta 51.8% għażlu li jitilqu mill-Unjoni Ewropea. Għadda iżjed minn elf jum minn dak ir referendum U uh, minn dakinhar kemm nies mir-Renju Unit kif ukoll minn ħadd l-Unjoni Ewropea żemmew li ċittadini tar-Renju Unit ostaġġ. Dawk li qegħdin fil-poter għandhom id-dmir illi jagħtu effett legali lir riżultat tar-referendum. Forsi il-politikanti jaħsbu li għandhom xi erf eh, suprem imma fil-verità il-politikanti huma l-għajn ta' poter u xogħolhom huwa li jinterpretaw il-liġi. L-Unjoni Ewropea tħobb toqgħod tippridika lil pajjiżi oħrajn fuq id-demokrazija u l-istat ta' dritt, imma fih dan l-Unjoni Ewropea stess, ir-riżultati demokratiċi jiġu rrispettati biss meta ma jmorrux kontra l-ideoloġija tal-Unjoni Ewropea. Issa qed naraw biċ-ċar illi Eh, il-politiċi qed jagħmlu minn kollox biex jippruvaw iżommu lir renju Unit milli jitlaq. Anka eh, dak li qal eh, giefer Verhofstadt rajnieh jifraħ qudiem il-fatt li l-Unjoni Ewropea qed tirnexxiela żomm lir renju Unit ostaġġ għal minn tal-inqas ħames snin. Boris Johnson qed jittama issa li fl-aħħar il-Brexit iseħħ. Madankollu, il-Parlament tar renju Unit spiss jimminawh billi jivvutaw eh, kontra illi kunem tluq mingħajr ftehim. Il-Kunsill jista' jimblokka estensjoni u Johnson jista' jitlaq joħroġ ir-Renju Unit bi ftehim u mingħajr ftehim. Issa l-Unjoni Ewropea billi tinjora r rieda tal-poplu qiegħda tikkawża l-ħsara li l-anfusa. Wasal il mument il l-Unjoni Ewropea tagħti widen liċ ċittadini tagħha li tkun iżjed demokratika u li tibda twettaq dak li tipritka. Grazzi. Zahadril, for one minute, please. Uh, Is-Sur Zahadril għal-minuta. Grazzi, mela, fadal sitt ġimat sal-Brexit u jekk ma jiġri xejn, ir-Renju Unit ser jitlaq fil-31 ta' Ottubru minn ftejn. Imma, għataw ħafna nies f'din il-Kamra illi jagħmlu l izbal jaħsbu illi għandna ftejn u jaħsbu li hemm biss xi wħud min naħa tar-Renju Unit li qed jippruvaw jimblukkaw il-ftehim u li kull ma rridu għan ikkonvinċuhom. Imma le mhux veru m'għandniex ftehim, kull ma huwa bozz ta' ftehim li eh, m'għaddix mill-Parlament l darbiet ivvotaw kontrih u li il-gvern tar-Renju Unit, gvern leġittimu mhux qed jaċċettah. Bl-Ingliż jgħidu takes two to tango, imma aħna mid-dera eh, qed nisfnu waħedna jiena naħseb illi l-aħjar alternattiva hija li dan il-Parlament jitlob lil kunsill jagħti mandat lill kummissjoni biex jerġa' jkun hemm negozjar mill-ġdid tal-ftehim. Inkella minn hawn is ġimgħa oħra se nispiċċaw bla ftehim u b'konsegwenzi gravi ħafna lill-ekonomiji tagħna. Grazzi. Is-Sur Flanagan għall minuta Dak li hemm bżonn nagħmlu mikrofonu għal-kellim. Mela dak li Irridu nagħmlu l-ewwel nifmu kif jaħdem il-mikrofonu. Mela, irridu nirrispettaw il-pożizzjoni tal-ċittadini, nirrispettaw il-vot tal-referendum. Dawk illi ivvutaw biex jitilqu jridu jaċċettaw illi tluq joħloq problemi kbar fuq il-frontiera. Bħalissa l-aħjar għażla disponibbli hija il-backstop. Madankollu rridu nkunu lesti illi nitilqu mingħajr ftejn. Jekk dan jiġri, ser ikun eżami kbir tal-prinċipju ta' solidarjetà tar-Renju Unit Bħalissa is-solidarjetà spiss tkun eh, paroli biss, imma Sor Juncker iħobb jitkellem fuq is-solidarjetà. L-Irlanda tesporta kwart ta' miljun tunnellati laħam ta' ċanga lill-Unjoni Ewropea kull sena u jekk nitilfu dan is-suq tal-Unjoni Ewropea irridu nsibu swi oħra. Issa ħna għandna kapaċità nagħmlu dan iva. Jekk ir-Renju Unit jitlaq bla ftehim, l-Irlanda ser ikollha bżonn suq ġdid. Aħna importajna iżjed minn 300,000 il-tunnellata laħa mill-pajjiżi tal-Merkosur is-sena l-oħra. F'każ li nitilqu bla ftehim, ser ikonna bżonn il-Kummissarju Phil Hogan iwetta dak li jgħid jekk verament jixtieq ikun solidari. Grazzi, Sinjura Dodds. Grazzi, Sinjura President. Jiena qabel xejn nixtieq nerġa' ntenni li verament nemmen il l-aħjar għażla hija jkun hemm tluq imma blordni l-aħjar għażla kemm għar-Renju Unit kif ukoll għall-Unjoni Ewropea kif ukoll għall-ġirien tagħna fir-Repubblika tal-Irlanda. Naħseb li dan ikun fl-interess tagħna lkoll u aħna se naħdmu eh, lejn din is-soluzzjoni. Madankollu il-ftejm ta' tluq m'għandux jagħmel ħsara lill integrità ekonomika u kostituzzjonali tar-Renju Unit u l-irwol li għandu l-Irlanda fiħdan ir-Renju Unit. Barra minn hekk il-ftejm irid ikun demokratiku u il-backstop qed jitfadel fuq dawn il-prinċipji kollha. Din il-Kamra kemm il-darba ikkonfermat illi hija tappoġġa il-ftehim ta' Belfast u fil-fatt dan issemma dalgħodu mis-Sur Juncker u mis-Sur Barnier. Wieħed mill-prinċipji ewlenin ta' dak il-ftehim huwa illi jkun hemm eh, ugwaljanza fil-valur taż-żewġ eh, tradizzjonijiet fil-Irlanda ta' fuq. Ġifieri, ċittadini kemm unionists kif ukoll nationalists għandhom jingħataw widen indaqs. Is-Sur Sur Barn illi kien fassal il-Belfast Agreement kien qal illi kwalunkwe soluzzjoni trid tinkludi il-nies, il-poplu u tirrispetta l żewġ naħat pal-mem fil-Belfast Agreement. Issa, Dak li jemmim semmi fir-riżoluzzjoni ta' dan il-Parlament, speċjalment punt 5, mhuwiex appoġġat mill-ebda membru Irlandiż Unionist. Kull membru Irlandiż illi ħareġ għall elezzjonijiet Ewropew, Ewropej, wiet illi ser jirrifjuta il-backstop. Skont tħarriġ riċenti, 81% ehm, tal nies fl-Irlanda ta' fuq ma kontra il-backstop. Jiġifieri hemm problema bil-backstop sur Barnier ma tistax taqbad u taħsel idejk. Il-mikrofonu jinqata' tinterrompi il-President u tajt irrit inżomm il-ħin b'mod strett. Isur Tajani. Sur President, Signora President, il- jina bħala President tal-Komitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali ta' leħen ċittadini Ewropej illi jgħixu fir-Renju Unit, anki l-Irlandiżi, u aħna deċidejna nisimgħu wkoll ir-rappreżentanti ta' ċittadini tar-Renju Unit illi jgħixu fl-Ewropa. U dan il-Parlament għandu id-dmir illi jagħti Dan il-leħen lill-Ewropej hemm 600,000 kompatrioti tiegħi illi joqogħdu fir-Renju Unit għandna bżonatu il-leħen lil dawk kollha li jgħixu fl-Ewropa, li dawk li jgħixu fl-Irlanda tat Tramuntana. Dan huwa l-post tad-demokrazija fejn iċ-ċittadini għandhom bżonn iħossuhom difiżi u aħna dan għandna bżonn nagħmluh biex innaqsu d distanza li hemm bejn dawn l-istituzzjonijiet u l-popolazzjonijiet Ewropej tlabna l-awtorizzazzjoni li morru bħala Kumitat AFCO fil-frontiera bejn il-Repubblika tal-Irlanda u l-Irlanda ta' fuq biex immorru nagħtu sinjal u eh, nafu li hemmhekk il-qofol tal-problema x'nistgħu nagħmlu biex insaħħu l paċi ħaġa bażika l backstop għax anke dak li għajdunna s servizzi segreti tar Renju Unit dak li jtiġi minnhom huwa ta' tħassib ħafna na bżonn inħarsu dik il-frontiera x'se jkun hemm frontiera flessibbli se nagħmlu biex inħarsu l-agrikoltura, il-kumpanniji u nafu bil-mad cow disease ġara u għalhekk għandna bżonn id-difiża tas-suq intern għax l-Ewropa ekonomika jekk le f'periklu u għalhekk il-Parlament għandu dmir li jiddefendi ċ-ċittadini kif ukoll il-kumpaniji. Grazzi. One minute, Mr. Benefej. Issa għal minuta eh, l-Onorevoli Banafej, Grazzi ħafna, President, aħna qegħdin viċin ħafna l-31 ta' Ottubru mingħajr il-Prim Ministru Boris Johnson ressaq xi proposta politika li nistgħu niddiskutuha mod kredibbli mill-mexxejja Ewropew għalhekk ir-riskju eh, ta' blaftejim iżid jiżdied u għalhekk din hija l-għażla qisu tal-Partit tal-Konservaturi u anki l-oppożizzjoni minn Corbyn kellha inizjattivi b'suċċess biex timblokka din inizjattiva diżastruża il-Partit eh, Demokratiku Taljan eh, li jien narrappreżenta jixtieq jiddefendi eh, Taljan li jgħodu fir-Renju Unit hemm iktar minn 700,000 Taljan u għalhekk ħafna mill-kumpaniji tagħna u bir-Renju Unit jagħmlu ħafna kummerċ u eh, ovvjament ikontribwixxu għal ġid f'pajjiż rispettivi tagħna. Aħna jekk ikun hemm it-talba nappoġġjaw estensjoni tal-artiklu 50 imma biss bħala strument ċar biex ikun hemm ftehim eh, ċar eh, meta jkun hemm it-tluq. Grazzi. Thank you, Mr. Grazzi. Is-Sur Kelleher, iva jiena nixtieq nappoġġja riżoluzzjoni u ngħid illi naċċetta d-deċiżjoni tar-Renju Unit illi ddeċida li jitlaq, però hemm ukoll obbligu fuq ir-Renju Unit illi jaċċetta illi fuq il-Gżira tal-Irlanda fl-1998 kien hemm proċess demokratiku kbir. Persuni kemm min naħa ta' fuq u min naħa isfel tal-Irlanda appoġġjaw il-Good Friday Agreement u dak il-ftehim isemmi l-ekonomija u jsemmi l-ugwaljanza bejn iż-żewġ naħat. U biex nagħtu ftit kuntest, sinjuri, hemm persuni illi jaqsmu din il-frontiera inviżibbli kuljum il-ħin kollu. U jekk noħorġu mingħajr ftehim ser ikun hemm konsegwenzi fuq dik il-libertà, eh, konsegwenzi fuq il-ħajja soċjali, kulturali, ekonomika, ecc. Jiġifieri f'dak il-kuntest jiena nappoġġa din ir-riżoluzzjoni u nitlob lir renju Unit b'mod partikolari li jaċċetta illi huwa għandu dmirijiet illi eh, iħares l-integrità tal-Good Friday Agreement. Żommu f'moħħkom li dak kien proċess ta' paċi wkoll. Ġifiri, jiena naċċetta l-fatt li r-Renju Unit irid jitlaq, però nippretendi wkoll li r-Renju Unit jagħmel it-tmir tiegħu u iħares il-Good Friday Agreement. Ms Evans for one minute. Is-Sinjura Evans għal minuta. Grazzi, President. Jiena f'dan il-Parlament Ewropew rappresentant il-Wales għal 20 sena. Kien privileġġ kbira lija u sfida kbira u issa għandna l-iżjed zminijiet eh, problematiċi dimna. Westminster eh, disappunta ħafna lil Wales, Westminster mhux qed jaħdem favur in-nies. Imma ejja nħarsu l-linnu ukoll lejn affarijiet oħra. F'dawn l-aħħar xhur jiena inaqat ma' eluf ta' nies f'Wales fi protesti paċifiċi favur l-indipendenza u dak l-appoġġ qed jiżdied. 40% tan nies issa jgħidu li ma jappoġġaw l-indipendenza ta' Wales jekk dan ifisser li Wales tkun tista' tibqa' fl-Unjoni Ewropea. Aħna għandna dritt illi niddeċidu il-futur tagħna stess. Biex insolvu l kriżi ta' bħalissa hemm bżonn illi nerġgħu nagħtu l-għażla lil poplu f'referendum u biex nagħmlu dan sar ikollna bżonn ftit żmien. Jiena għalhekk qed naħdem u se naħdem favur futur ta' Wales fiħdan l-Ewropa. Grazzi. Mr. Vilimski for one minute, please. Thank you. Is-Sur Vilimski għal minuta. Grazzi ħafna. Mela, l-ewwel nett Nixtieq nitkellem fuq eh, il dina l-idea ħażina li hemm l-idea mhux minna. Għaw min jaħseb illi ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea huma kapaċi jimplementaw deċiżjoni minn referendum. F'din il-Kamra tara li għandek żewġ naħat, naħa tgħid li Brexit huwa tajjeb, naħa tgħid li Brexit huwa ħażin. Fil-fema tiegħi, dawn il-femiet huma insinifikanti, anke l-fema tiegħi hija insinifikanti, dak li verament jgħod huwa dak li jridu in-nies fir-Renju Unit u għalhekk huwa id dmir sakrosant tagħna illi nuru rispett lejn id-deċiżjoni tal-poplu tar-Renju Unit. Ġifiri kkeġġobkom użaw iż-żmien li fadal sal-31 ta' Ottubru biex tiltaqgħu tilħu ftehim illi jkun professjonali, effiċenti u ftehim ġust. Ejja naqtaw dawn il-motetti. Grazzi. Mr. Bourgeois. Is-Sur Bourgeois għal minuta. Grazzi ħafna, President. Il-grupp tagħna mhuwiex parti mill-steering group dwar il-Brexit għaliex naħsbu illi huwa grupp li jmur kontra id-demokrazija. Però il- Eh, delegazzjoni minn Flanders tal-grupp tagħna se tappoġġa ir-riżoluzzjoni għaliex jekk noħorġu bla ftehim tkun soluzzjoni ħażina żgur nittama negozjaturi jkomplu jinnegozjaw bi spiritu kostruttiv u nittama illi jkunu flessibbli biżejjed fin-negozjati biex jintlaħaq riżultat. Forsi jirnexxina niksbu xi ħaġa anke f'dak li huwa il-backstop u l-suq intern. Is-Sur Barnier qal bir-raġun illi il-kwistjoni mhijiex sempliċement waħda kummerċjali. U ekku fil-fatt hemm il-difiża, ir-riċerka, l-innovazzjoni, il kooperazzjoni ekonomika, eh, ħafna miżuri ta' appoġġ, il-fondi ta' globalizzazzjoni, hemm ħafna u ħafna aspetti involuti. U ħafna mill-kumpaniji fl-Olanda eh, fil-verità laqas biss għandhom 50 il-ħaddim Is-Sinjura Daly, grazzi ħafna President, naħseb faċli nqogħdu nagħmlu ta' birruħna illi eh, il-problema hija li l-Ingliżi ma jafux xiridi, xiridu. Eh, Brexit jirrappreżenta ideoloġija neoliberali illi ġiet imnaqxa fl-ideoloġija tal-Unjoni Ewropea grazzi għat-trattati ta' Nizza u trattati oħrajn. Qed nitkellmu fuq privatizzazzjoni, tnaqqis fil-pagi u l-minar ta' servizzi pubbliċi. Eh, dan huma kondizzjonijiet li ssibhom f'ħafna stati membri tal-Unjoni Ewropea. U għajja ma noqogħdux nitqu bina nfusna, qed nitkellmu fuq demokrazija. Forsi l-Renju Unit ma tantx huwa xi eżempju sabiħ ta' demokrazija ta' demokrazija bħalissa imma lanqas min l-Unjoni Ewropea. Jiena ma tantx interessani l-establishment fir-Renju Unit, jiena interessani mill-Irlandiżi li jridu jkomplu bħajjithom aħna ma jistax ikun li tpoġġuna ħafna kontrolli fuq il-fruntiera. In-nies verament jemnu fis-solidarjetà u f'Ewropa paċifika, ġusta u solidari. Jiġifieri rridu nitilqu minn din it-triq li qabdet l-Unjoni Ewropea u nitbedu minn neoliberaliżmu. Grazzi. Is-Sur Dobni, Iva, illum smajna ħafna fuq il-pjan tal-Imperatur Ferħobstadt biex jibni imperu Ewropew ġdid. Illum qabel l-Sur Johnson ma' Sinjura ma' Sinjura Doubtfire imma jiena nqabbel lilu ma' Darth Vader. Dan huwa post fejn id-demokrazija tiġi biex tmut. Jiena 75 eh, sena ilu missirijieti ġildu eh, biex eh, neħilsu mill-fasċiżmu, illum qegħdin għawek biex neħilsu lir-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. F'dawn l-aħħar tliet snin, minn l-fatt li r-Renju Unit ħallas biljun euro kull xar, ma rajna xejn ħlif disprezz min-naħa tal-Unjoni Ewropea. Jiena verament ma nixtieq li qatt nilab logħba futbol kontri Sur banjera li tkun skur tkun logħba imbabsa. Illum qed tistennew illi aħna nivvutaw favur riżoluzzjoni illi tajt illi il-Brexit eh, huwa avveniment eh, ikraħ ħafna, imma le aħna se nitilqu u manna lebda dispjaċir. For one and a half. Is-Sur Kelly, għal minuta u nofs. Eh, Grazie ħafna. Forsi Xi darba fil-futur l-istudjużi tal-istorja jiddeskrivu il-Brexit bħala eh, storja minn ħalk. Ir-Renju Unit irid jitlaq fil-31 ta' Ottubru jiġri x'jiġri li lin mill-konsegwenzi f'dak li huma eh, paċi jew inkella ġid ekonomiku u għalhekk aħna napprezzaw ħafna s-solidarjetà illi qed juru 26 stat membru kif iddeskriva tal għodu Sur Juncker. Sur Juncker qal illi qed eh, tintwera solidarjetà ma' iżjed pajjużi mil quta eh, Dokun klim ċari ħafna. U Sur Barnier tkellem ukoll ċaru tont dwar il-ħtieġa għal backstop. Hemm ukoll konsekwenza oħra tal-Brexit. Ġifieri, wara il-Good Friday Agreement, il-rabta bejn ir-Renju Unit u l-Irlanda saret waħda eh, iżjed taħbiberija. Però issa, sfortunatament, minflok din il-ħbiberija hemm ħafna suspetti u ħafna tensjoni. Jiena nittama madankollu illi jekk ir-Renju Unit jitlob estensjoni ta' artiklu 50 u b'dak li smajt illum għandi qalbi qawwija, nittama li l-estensjoni tingħata. Bekk is-Sur Johnson ikollu ċ ċans joħroġ bil-ħafna soluzzjonijiet li qal li għandu u id-nies ta' Unit ikollhom ċans ukoll jerġgħu jieħdu lura l kontroll minant dawk li qed websu rashom fuq il-Brexit u li jridu jitilqu akkost ta' kollox. Grazzi ħafna Sinjura Bali għal-minuta. Grazzi jiena ċittadina eh, Ingliża u anka Ġermaniża u għalhekk Brexit huwa eh, suġġett sensittiv ħafna għalija. U li żjed parti emotiva tiegħu hija il-backstop. Però dak li kważi qatt ma nsemmu huwa li l-backstop hija soluzzjoni temporanja sa ma jiġi firmat ftehim aħħar, jiġifieri għalfejn qed toħloq daqstant problema. U għaliex hemm noqqas ta' fiduċja. Dan qed narawh biċ-ċar. Il-nies fir-Renju Unit qed jaħsbu li ħajibqgħu marbutin mal-Unjoni Ewropea għal dejjem u qed jaħsbu illi eh, mhux ser ikun hemm fil-verità ħafna kontrolli fuq il-frontiera mal-Irlanda u fil-fatt iva l-Irlanda għandha rwol importanti ħafna fil-Brexit għaliex l-Irlanda se tibqa' fl-Unjoni Ewropea. Jiġifieri x'nistgħu nagħmlu? bil-maqlub ta' dak il qed jgħidu xi politiċi fir-Renju Unitu anke f'din il-Kamra. Jiġifieri illi nkunu dejjem iżjed aggressivi li nużaw ħafna metafori tal-gwerra u dan qed ngħidu anke bħala ċittadina nofsni Ġermaniża. Aħna għandna nibqgħu eh, eh, għandna nħarsu relazzjoni ta' paċi mal-ġirien tagħna. Signora Alvaso. Juncker e Michel Barnier. Nixtieq nirringrazzja s-Sur Barnier u s-Sur Juncker li qegħdin hawnhekk dim il-Parlament. Parlament għandu l privileċ li jismakom u jagħmel dibattitu fuq e, e, Brexit minna xi ħadd jaħseb li jissospendieh. Il-Parlament tagħna se jerfa' r-responsabbiltajiet tiegħu qatt ma tankunu ta' preġudizzju l gżira tal-Irlanda e, laqas bir-ritorn tal-vjolenza, għat maħna se naċċettaw li nagħmlu preġudizzju lill integrità u l-solidità tal-Unjoni Ewropea għad maħna se niċċaqalqu fuq il-paċi fuq id-drittijiet ta' ċittadini kif ukoll l-interessi tal-Unjoni Ewropea. Il-Parlament tagħna eh, jgħid dak li jixtieq jgħid l-imġiba tagħna dejjem kienet dettata mill-ħbiberija u r-rispett li għandna lejn il-poplu tar-Renju Unit. Imma s'issa ma nafux x'jrid il-gvern tar-Renju Unit, pereżempju jekk ir-Renju Unit se saqsix għal estensjoni u jekk għandu raġuni validu il-Gvern tal-Renju Unit mhux qed jgħidilna la meta la kif jixtieq jitlaq mill-Unjoni Ewropea din is-sitwazzjoni mhijiex sostenibbli għandna bżonn inkunu nafu jekk ir-Renju Unit tirrispettax l-Unjoni Ewropea skemm aħna nirrispettaw lilhom u jekk qed jgħid il-verità. Mr. Koff, for one minute, please. sur Koff għal-minuta, il-biraħ jiena smajt li s-Sur Banjer jitkellem dwar paċi fraġli, tkellem dwar eh, nies li jaqsmu l-frontiera tal-Irlanda kuljum. Aħna ma rridux li terġa tibda l-istess storja. Jiena nappella l sur Faraj u l sur Johnson, jekk joġobkom, morru fuq il-frontiera, isimaw l-ister ta' daw in-nisa li jaqsmu kuljum għax-xogħol, verament ħirġin mill-qalb. Fl-Irlanda ta' fuq it-tensjonijiet dejjem emmek, il-violenza għat mi l-bot. Il-kollegi tijaj diġa esperienza għad il-ħagġa u ma taw vot konfermatorja għal dawk li jiexu fl-Irlanda ta' fuq. L-ewel, għatu leħen il-dawn nis li jiexu fl-Irlanda ta' fuq, ħallu li l-om jiddeċidu fuq il-Brexit aħna rridu nemnu fil-mirakli hawnhekk ma nistuqux il nitilfu it-tama li wieħed jista' jsib soluzzjoni amikevoli. Grazzi, Sur Kuf, u nħu gost bil-poeżija li tkellimt biha. Issa is-Sur Rinaldi. Grazzi, President. Meta nisma' il-kollega hawnhekk fil-Parlament fimt li tħassib ewlieni huwa illi jitolbu ripetizzjoni tar-referendum fir-Renju Unit sakemm ir-riżultat forsi dak li jogħġobhom id-demokrazija ma toperax hekk ħadd ma saqsa meta l sinjura Ursula von der Leyen ġiet eh, votata b'disa voti biss, anki jekk maġġoranza ta' disa voti, anki jekk eh, mhux kulħadd kien jaqbel, nixtieq infakkar li r-Renju Unit għandu servizzi u, u, u bejni min-naħa tal-Unjoni Ewropea dan xi jfisser in-kastigawħ dan il-pajjiż u mbagħad wara lil min se min se jixtri l vetturi tagħna, l-ikel tagħna, it-tamir tagħna u għalhekk ħa nipprovaw niftehmu. Ma l-iktar ħa nipprovaw ninaqdu b'mod pożittiv. Meta xtaqna nappoġġjaw is-sistema bankarja, Kien hemm laqat anki bil-lejl u mal-ewwel sabu soluzzjoni u fuq ir-Renju Unit għaliex ma jridux jaslu għal soluzzjoni jiena nipproponi għall kollegi kollha jitwaqqaf eh, milli jitkellem u joħodlu l mikrofonu il-President minħabba li mar oltre l-ħin allokat lilu. L-Onorevoli Ġambatski għal minuta. Grazzi, Sinjura President. Huwa ovvju u aktar ċar illi Renju Unit se toħroġ mill-Unjoni mingħajr dilu dan se jkun ta' detriment għal kulħadd l-esportazzjonijiet tagħna ta' servizzi u l-prodotti se jkollha problemi u l-paċi fl-Irlanda wkoll ir-Renju Unit se titlaq mill-Unjoni ma mhux se titlaq mill-Ewropa se tibqa' parti minn NATO u eh, imsiħeb importanti ħafna lina wkoll irrid ikun hemm soluzzjoni għal problema tal-Irlanda u l-mexxejja tal-Unjoni Ewropea jridu jifmu illi l il backstop kif proposta bħalissa Missur Banje. Barnier mhix aċċettabbli għall-imsieħba Brittaniċi tagħna aħna nħarsu il-qoddim lejl dil possibbli la darba nsolvu l-kwistjoni tal-backstop inkella se nirriskjaw mhux biss l-ekonomija tal-Ewropa imma anki il-konfidenza ta' wieħed mill-aktar imsieħba importanti tagħna. L-Onorevoli Rodriguez għal-minuta. Grazzi ħafna, President. Għal spanja Brexit huwa eh, stat transitorju mhux tajjeb, għakaf ġibilta, ix-xenarju mhuwiex sabiħ Brexit huwa teddida fuq il-frontiera bejn Spanja u Ġibilta eh, li hija miftuħa l il-ġurnata fejn għaddu ħafna nies kuljum. M'hemmx pjan ta' kontingenza li nistgħu nserħu fuqu ma nafux kif ħajna xina nevitaw illi jkun hemm impatt ħażin fuq eh, il-permess biex dawn in-nies jaħdmu hemmhekk jew inkella d-drittijiet tagħhom għall kura tas-saħħa jekk ir-Renju Unit ser joħroġ minn ftehim ħajkun hemm kjuż ta' iżjed minn erba' sigħat fuq din il-frontiera, ħajkun hemm impatt fuq id-disponibilità tal-mediċini, fuq l-importazzjoni u l-esportazzjoni, fuq it-turiżmu il simna liħ li kollox wartu żgħar, imma eh, le, hemm ħafna nies li ma jafux ser isir minnhom jekk ir-Renju trid jitlaq itilqu imma erfaw ir responsabilta tagħkom tibqgħux tilgħu din il-logħba poker bil-ħajja tan-nies. Oh, I am putting you all under pressure. Qed impoġġikom fuq pressjoni minħabba l-ħin. L-interpreti qed jagħmlu biċċa xogħol kbira, però jekk joġobkom taġlux daqshekk, forsi jgħidu ftit inqas imma rrispettawhom. Grazzi. Senjura President, eh, dan l-ewwel diskors tiegħi u l-aħħar wieħed f'din il-kamra nispera jiena tħalta hawnhekk u kif kont bil-bord enormi fejn rajt eh, il-kidba free and fair elections imma xini dil-kwissjoni ta' elezzjonijiet ġusti u liberi jekk il-riżultat huwa dizonest jekk min tilef eh, ma jaċċettax it-telfa xinu ma daw l-elezzjonijiet l elezzjonijiet jaħsbu li huma jafu l-aħjar l-Unjoni Ewropea turi it-torċa tad demokrazija biex timpressjona lin-nies, però x'inhu l-punt ta' dan meta fil veri l-Unjoni Ewropea laqqas biss taċċetta l-vot demokratiku tan-nies tagħha stess il-ħabib tiegħi Boris Johnson eh, se jiġi sforzat isaqsi għal estensjoni għal data ta' skadenza tal-Brexit. Jekk l-Unjoni Ewropea verament temmen fid-demokrazija ma tistax taċċetta il proposta ta' Johnson illi testendi il-Brexit. Il-Brexit ila biex issir missa ila li saret. Grazzi. Skużani tal-tajtlek l-ewwel diskors tiegħek minn nofs imma inti mort lilin mill-ħin li kien allokat lilek. Issa issur Bellami bil mikrofoni jekk joġbu. Derrière les éclats. Grazzi, hemm realtajiet wara l-ħna ta' nista dal-ħodu. Għax il-poplu tar-Renju Unit għażel li jitla, għanna bżonn nirrispettaw din l-għażla. Id-dialogu tagħna ikun eh, tajjeb biss jekk nirrispettaw din l-għażla kif fakartint sur Barnier għandna bżonn nifakaw fuq dak li huwa essenzjali il ħarsien tal popolazzjoni kollha, taċ ċittadini kollha. Kollha kemm aħna nsiru vulnerabbli meta jitilqu r-Renju Unit inqas kapaċità pereżempju tad-difiża, għandna bżonn kooperazzjoni mal-ġirien tagħna tar-Renju Uniti. Il-forzi, pereżempju l-armati wkoll bżonn ta' iktar kooperazzjoni biex hekk inkunu nistgħu nilqgħu it-teddid tat terroristi u l-istrateġiji tagħna. Aħna diġà għandna kuntest diffiċli għalhekk nixtieq nagħti l-attenzjoni tagħkom fuq il-fatt eh, illi jkun hemm eh, diffikultajiet kbar anki għal Franza għal dawk li huma ġirien tar-Renju Unit jekk joħorġu mingħajr ftehim u għalhekk f'dan id-diżastru ekonomiku għandna bżonn nitkellmu fuq settur partikolari tas-sajt għax l-eluq tal-imiet eh, tar-Renju Unit ikun diżastru għalina lkoll u għalhekk eluf ta' nies qed iħarsu lejna u jridu li nkunu responsabbli. Jiena eh, ġdid hawnhekk u jahna maħniex hawnhekk biex eh, nrabbu xi logħba hawnhekk imma biex inkunu nistgħu nippreparaw ftehim u ovvjament aħna niddependu minnek Aziz Michel. Is-Sinjura Gijom mal-minuta. Fi fost dan in-nuqqas ta' ċertezza u l-imġiba tal-Prim Ministru tar-Renju Unit il-pożizzjoni tar-Renju Unit wasal f'staġnar. Mħabba din ir-reżolazzjoni aħna nixtiequ nwasslu messaġġ lejn il-elit u nixtiequ approċċ u ħruġ ordinat li jirrispetta l-Irlanda id-drittijiet ta' ċittadini Ewropej fir-Renju Unit u viċi versa, jiġifieri l britanniċi li qegħdin fl-Unjoni Ewropea dan fir-rispett tal-impenji kollha meta jkun hemm divorzju u għalhekk fuq l-estensjoni eh, ta' negozjat jekk ikun hemm din it-talba wissa nistennew bil-nqas ta' paċenzja illi prim Ministru joħroġ proposti u jerfa' r-responsabilità tiegħu u nixtieq illi naħsbu wkoll għal xi ħadd illi eh, qed bati daw l-aħħar tliet snin David Cameron għal deċiżjonijiet eh, tattiċi u ta' bidu għal dan il-kaos u konfużjoni sħiħa. Sir Garicano. L-Onorevoli Garicano. Aktar minn 150.000 Spanjol jiexu fir-Renju Unit u 300.000 Britanniku jiexu fi Spanja. Brexit naddiva hija dak li nixtiequ ma fil-fatt il-Brexit hija maħmuġa ħafna li għandna. Is-sitwazzjoni hija